Punti ta' grazzi għal mistoqsija, salvatazzjoni kħerġbok. il dikjarazzjoni eh, bil-miktub, Mr. Dernberg, Mr. Drapalis Vikstrom, Mr. Zazada, fuq il ritorn tal- tal eh, in eh, illegali. ta' fama gusta. Jina se nagħti kelma li sur Zazata minu se kjoġbok. Għandek il-kelma. Sur President, membri parlamentari hemm post fl-Ewropa fit-territorju tal-Unjoni Ewropea fiċ-Ċipru. Dan huwa minn eh, minn Bob Dwyer għandek belt ta' tajluf ta' djar u knejjes abbandonati il-grounds tal-sports, il-playgrounds fejn iċ-ċittadini kienu u dejjem kienu joħolmu biex l lura l-postijiet fej kienu trabbaw. Jiena nixtieq li eh, dak il-ħolm isir realtà u bekk u importanti li kollom l-appoġġ tal-komunità tal internazzjonali, speċjalment tal-Parlament Ewropew. U għaddin lajnuna u eh, fissem il-firmatari tal dikjerazzjoni 42 u u apparti minnek fissem il-ċittadini tal-belt firma Gusta eh, u il-tfal u il-neputijiet tagħhom jiena nixtieq nirringrazzjakom il-kon. Naf illi dan il-messaġġ se jkun ta' eh, se jħeġġeġ l-Unjoni Ewropea, il-ġus mawda anke il-gvern Tork biex jikordunnaw iżjed mill fiċin u jaħdmu u jieħdu azzjoni fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi ħafna.